prawnych przyjętych w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Il-firma taħt l-atti leġislattivi taħt il-proċedura ordinarja. L-axar atti taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja ser jiġu firmati skont l-artiklu 74 tal-regoli ta' proċedura minna l-istess u l-President tal-Kunsil nar l-erba. Il-titli tal-atti ħieġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Sinjura Pascal Grun